Eh, marret mod differenti mill-li setat għalek jina naħseb li rapporter missu jenata l-opportunità li jitkellem għalek jina nsejħ biex il-votazzjoni terġa tsir. Dollar Vigonnex. Aħna din il-kwistjoni eżaminajnija fid-dettal. Anka eh, eżaminajna regoli tal-proċedura Il-pozizjoni tal-Onorevoli Szymanski kontra il-rapport kien maruf, kienet marufa għal ħafna nies. Iġifiri, il-rizultat tal-votazzjoni kien wieħed ċar. Il-rapport Szymanski kienet jiġi eh, diskuss għall ewwel darba. Irrispettivament, għal dak li ġara, Il-regola 171, paragrafu 5, id-deċiżjoni tal-President hija finali. Signora Polimataf kienet eh, il-President, iħadet id-deċiżjoni u ma, ma nistawx allura nitolbu li din il-deċiżjoni tiġi revokata, dispieċini ma ma nistawx nbidlu deċiżjoni. Kollegi, Dalodu naħseb l-indunajtu dwar il-talba tal, li jiġu rilaxxati żewġ ġurnalisti fis-Sirja. Il-nidu nibatu messax il-familji li aħna edin fuq il-ħat tagħhom, nappoġġawhom. Sirja huwa l-iżjed post perkulus għal ġurnalisti bħalissa. Mill-2011 27 ġurnalist u 98 ġurnalist eh, ċivili inqatlu, 16 ġurnalist għadhom qed jinżammu ostaġġi uħut minnhom ġew maħtuf oħrajn sparixxew. Ħafna minnhom sparixxew ilhom xhur li sparixxew. Inkluż eh, ċittadini minn pajjiżi tal-Unjoni Ewropea, inkluż Franza, Spanja, l-Polonja, dawn huma ċ-ċittadini tagħna u jiena nemmen li intom tammiraw pali il-kuraċ ta' dawn in-nies li edin jiġildu għal ġurnalizmu ħieles u għat jirriskjaw anka ħajjithom għal dawn. Aħna nammiraw dak li edin jamlu waqt gwerra ċivili brutali li ila għaddejja tlet snin u li il-violenza dejjem edha tizdiet. Minajr il-ħidma tal-ġurnalisti, aħna kieku għas nkunu nafu kważi xej ta' dak li qed jiġri, l-orruri ta' din il-gwerra tortura, il-massakri, dak li qed jiġri lil persuni innoċenti, tfal, ma nkunux nafu il-dbatija ta' kuljum ta' dawn in-nies. Illum qed naħsbu f'dawn il-ġurnalisti kollha li tilfu ħajjithom f'din il-gwerra kemm jekk huma minn l-Ewropa, mis-Sirja jew jekk ġejjin minn pajjiżi oħra. Aħna nixtiequ li ikun hemm ir-rilax immedjat tal-ġurnalisti kollha li jinsabu l-ħabs bħalissa. Grazzi. Wir kommen nun zur Abstimmung über den Bericht von Frau Ferreira. Mela, jista naddu għal votazzjoni fuq il-rapport tal-Onorevoli Ferreira. L-Onorevoli Ferreira sfortunatament mardet u qed jieħdu la posta illum l-Onorevoli Sanchez Presedo. Aħna nixtiequ nawguraw lill-Onorevoli Ferreira li jaddila kemm jista' jkun malajr. Issa qabel votazzjoni għad il-kelma l-Onorevoli Bowles tal-Kumitat Ikon. Grazzi ħafna. Jina xtaqt, Signora Bowles, jina xtaqt nispiega li aħna għedin nitolbu għal posponiment ta' rizoluzzjoni leġislattiva u dan sabiex inkunu nistaw inkomplu in-negozjati mal-Kunsill bil